nofsinar. L-ewel punt fuq l-agenda tagħna għallum huma l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar is-summit tal-G20 f'Pittsburgh li se jsir bejn l-24 u l-25 ta' Settembru. Issa nisimaw l-istqarrijiet min-naħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni. Nisimaw l-ewwel minant is-Sinjura Cecilia Malmstrom għandhom tal-Presidenza u l-Konsil. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri, Komissarju Almunia. huwa pjaċir kbir għalija li nkun hawnhekk magħkom nirrappreżenta l-Presidenza Svediża. Il-Presidenza flimkien mal-Kommissjoni se jirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea fis-Summit tal-G20 f'Pittsburgh eh, fl-24 u 25 ta' Settembru. U hemmhekk se jkollna kunsill informali Eh, għada uh, fil-axija fi Brussel biex nipreparaw l-pozizjoni Ewropea komuni palma l-kol tafu il-krizi globali, ekonomika u finanzjarja eh, eh, ħolqot uh, il-ħtieġa li nieħdu miżuri l-ewenet miżuri finanzjarji u monetarji biex nappoġġaw is-settur finanzjarju u l-ekonomija. Tieni l-koordinazzjoni fuq livell globali u mbagħad ir-rwol tal-G20 għal dan din il-koordinazzjoni miżuri li jirregolaw il-swiq finanzjarji, il-miżuri finanzjarji u monetarji li ttieħdu malaj malajr kienu meħtieġa sabiex aħna nistaw uh, naddu nelbu l-iktar parti diffiċli ta' din il-krizi. U il-Banek ċentrali sabu soluzzjonijiet tal kriżi billi jippruvaw kemm jista' jkun iżommu rati tal-interessi rib ta' zero għalhekk għandna fiduċja li forsi l eh, lar huwa saq warajna. Imma is-sitwazzjoni ekonomika għada mhix stabbli u ir-riskju li nerġaw inċedu għadu kbir ħafna il-qat se jkun problema li se jiddomina il-politika fil-ġejjieni situazzjoni għadha mwera imma ta' tkienet ħafna qar kooperazzjoni u koordinazzjoni fuq livell internazzjonali se jkunu importanti ħafna biex aħna kunu nistaw noħol u bazi soda għall-irkupru u sabiex ikkonna tkabbir dejjemi u sostenibli li jkun ibbażat fuq pedamenti sodi. Il-G20 dejjem kellu jif se jkompli kollu rwol importanti f'dan kollu. Il-G20 se jaħdem flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali bħalla IMF u l-Bank Dinji biex jgarantixxu li jkun hemm riżorsi biżejjed u organizzazzjoni effiċjenti interna sabiex jappoġġaw il-tkabbir ekonomiku u niskuraw l-istabilità finanzjarja madwar id-dinja b'mod aktar speċifiku il-proċess tal-G20 wassal għal riżultati importanti l ewwel net issa għanna analiżi komuni tal-problemi illi laqtu l-ekonomiji tagħna. Forsi dana ma tasbux li għax il-pass kbir il-qoddim, imma jekk wieħed ikollu idea Eh, globali tal-problemi li waslu għal-krizi hija kienet rekwizit sabiex ikonna miżuri biex koordinati biex nelbuhom dawn id-diffikultajiet. Imbagħad kien hemm progress waqgħat ta' miżuri speċifiċi li ġew miftema fis-summit eh, fil-rebbija li għaddiet bħal pereżempju t-tisħiħ tal-supervizjoni u regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji. Barra minnek aħna eh, Zgurajna li l-IMF ikollu rizorsi biex jikun jista jsellef u impenjajna ruħna biex intejbu l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u l-abilità tagħhom biex jikollu monitoraġġ tas-sistema uh, eh, makroekonomika globali. Għad baqa ħafna x'isir imma ovvjament sar progress ukoll progress li sar permezz ta' miżuri internazzjonali koordinati. Jiena nemmen illi aħna l-Unjoni Ewropea flimkien mal-bqija tal-G20 għamilna ħafna progress fuq eh, kwistjonijiet uh, ewlenin li kienu importanti biex aħna nsibu tweġiba strateġika l kriżi ekonomika u finanzjarja l-istrateġija koordinata Ewropea se tfisser li l-Ewropa se tkun fuq il-linja ta' qoddim u mhix qiegħda segwi u faslet ukoll soluzzjonijiet li se jittieħdu f'konsiderazzjoni meta jiġu adottati soluzzjonijiet globali. U hija għal din ir-raġuni li l-Presidenza stednet il-kapijiet tal-gvernijiet għal ikla għada fil-axija sabiex nkunu nistaw nibnu fuq l-ikla tal-Ekofin u l-laqa tal-G20 tal-Ministri tal-Finanzi eh, li saret iktar kmini Jena nipretendi li għada Pittsburgh se nitkelmu dwar kwestjoniet importanti li semmejtilkom imma emma affarijiet oħrajn li aħna nixtieq nikkonċentraw fuqhom ħafna oqsma illi semmew kienu propju il-sistema tal-bonusijiet fl-istabilita finanzjarja il-Ministri tal-Finanzi fl-Unjoni Ewropea jaqblu li aħna irridu nkunu fuq il-linja ta' qoddim irridu mmexxu sabiex ikun hemm standards globali li jkunu effettivi sabiex is-sistemi tal-bonuses ma jkollhomx effett li neħi l-istabilità mill-sistemi tagħna. U dan huwa parti minn approċċ sħiħ u aktar wiesa biex ikun hemm iktar trasparenza fis-settur finanzjarju sabiex ikun hemm iktar stabilità fil-ġejjieni. Il-bod tal-istabilità finanzjarja jrid jagħti rapport lil laqat Pittsburgh fuq ix-xogħol li qed jagħmel biex ifassal sistemi tal-bonuses iktar effettivi nittama li dan se jinkludi wkoll strateġiji speċifiċi li jistgħu jitwettqu fir-realtà u jiggarantixxu li l-istituzzjonijiet finanzjarji se jagħtu ħlas u bonuses li jkunu xirqa u responsabbli li l minn dan kollu nittama li naqblu u koll biex inkompli stimulu l nisprunaw l-ekonomiji tagħna kemm jista' jkun U importanti u koll illi bad dawn il-mizuri aħna naqtawom meta ma jkunux bżon jużi iktar sabiex nkunu nistaw nħol u bilanċ fil-finanzi pubbliċi. Għadna kif bdejna naħsbu dwar kif nistaw namlu dan u naħseb li l-formulazzjoni, koordinazzjoni u l-metodi ta' implementazzjoni se jkunu importanti ħafna sabiex aħna noħol u irkupru ekonomiku li kun dejjemi u bilanċat Sfida oħra kbira li qed niffaċċjaw huwa il qat Irridu aħna noħol u miżuri adattati ma fl-istess ħin irid ikun hemm bilanċ bejn il-finanzi finanzjarji u dak strutturali. Skużawni, il-politiki finanzjarji u strutturali. Bżon li jkun hemm kundizzjonijiet indaqsa l kulħadd fis-swieq dinjin u dan se jitlob ħafna koordinazzjoni fil-qassam ta' regolamentazzjoni finanzjarja u supervizjoni imma anki meta niġu biex eh, naqtaw dawn il-miżuri li aħna adottajna biex nappoġġaw is-settur finanzjarju aħna se nkomplu naħdmu flimkien kemm fuq livell internazzjonali kif ukoll livell Ewropew. Id-diskussjonijiet se jkomplu għada f'Pittsburgh imma anki tul din is-sena dwar ir-riformi fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji li aħna rridhom li jkunu b'saħħithom li jkollhom ir-riżorsi meħtieġa li jkollhom il-mandat ċera l gwida politiċi l-istrutturi ta' ġestjoni li jirriflettaw li jirriflettu il-membri tagħhom min huma u huma. Dawn huma kwestjonijiet komplessi u marbutin ma' xulxin imma bżonn li aħna nindirizzawhom sabiex l-istituzzjonijiet finanzjarji jistgħu jagħmlu xogħolhom li huwa dejjem qed iktar importanti. Fl-aħħar sinjuri, Ovvjament għatem bżon kbir illi ikonna teħita deċiżjonijiet kuraġġuż patu meta nitkellmu wkoll dwar il-klima f'Copenhagen li hija priorità importanti għall presidenza Svediża. Aħna rridu li kulħadd jifhem li jkun hemm l-inċentivi xxir għal jieħu l-miżuri biex innaqsu it-tisħin tal-pjaneta u li ikun hemm ukoll strateġiji ekonomiċi biex ikun hemm żvilupp f'dan il-qasam Lantana u li minn Pittsburgh aħna namlu progress fuq linji gwida għal finanzjament u għal miżuri globali dwar il-tibdil fil-klima. Dawn huma kwestjonijiet komplessi ħafna u ma nwetkomx illi se naqblu 100% fuq kollox imma il-presidenza se tkun eh, responsabli ħafna bil-mod kif tippreżenta il-pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jiena qed nistenna bil-ħerqa li għada fil axija nitkellem mal-mexxejja l-oħrajn u mbagħad ukoll eh, nistenna baktar ħerqa dak ir-riżultati li se joħorġu mill-laqa ta' Pittsburgh il-ġimgħa d Issa nistenna wkoll b'interess biex nara x'għandhom xi jgħidu id-deputati hawnhekk illum. Grazzi ħafna, Sinjura Malmstrom. Issa rappreżentant tal-Kummissjoni il-Kummissarju Joachim Almunia. Grazzi ħafna, President Ministru Malmstrom, onorevoli membri. Jena kontent ħafna li nista' nitkellem hawnhekk f'dan il-Parlament il-ġdid u nibda billi nifraħ lilek tal-li ġejt elett hawnhekk u naqsam miegħek dan is-sens ta' responsabilità li tħoss int ukoll sabiex inkunu nistgħu niffaċċaw waħda mill-ikbar sfidi ta' din il-ġenerazzjoni, ġifieri kif nelbu din il-kriżi ekonomika u finanzjarja biex jirnexxinna nerġaw natu il-fiduċja li ċittadini tagħna u nwessaw il- possibiltajiet li huma jkollhom u niżguraw ukoll illi jkollhom l-akbar l ogħla livell ta' koeżjoni soċjali il suġġetti li seġu diskussi f'Pittsburgh il-ġimgħa id-dieħla huma propju fil-qalba ta' din l isfida u dan it-ħassib tagħna u jiena nħoss illi xi ħut mis-suġġetti li se jiġu diskussi f'Pittsburgh se, se jkomplu jitqajmu tul il-mandat ta' dan il-parlament. Il-parlament huwa indipendenti hawnhekk dwar dak illi jiddeċiedi li jiddiskuti ma naħseb illi dawn se jkunu suġġetti illi se jiġu diskussi wkoll f'Pittsburgh. Il-summit ta' Pittsburgh tal-G20 huwa it-tielet summit tal-G20 illi sar f'din l-aħħar sena minn meta eh, fallew Lehman Brothers u minn meta bdiet din il-kriżi li qatt ma rajna bħala. U fid-dawl ta' dak li ġara fl-ewwel żewġ summit f'Washington f'Novembru s-sena li għaddiet u f'Londra f'April ta' din is-sena, għabbażi ta' dawn l-esperjenzi nistgħu naraw li l g 20 għandu rwol importanti ħafna fit-tfittxija l-respons globali għal din il-krizi u l-kontribut tal-G20 l-idejat li kunem responses koordinati kien importanti ħafna biex ma il-krizi ma tkunx iktar qawwija minn dik li għaddejjim minna sabiex konna pedamenti sodi biex situazzjoni bħal di ma tirrepetix ruha nevitaw l-izbilanċi u l-eċessi illi wasluna għal din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum l-Unjoni Ewropea kellha rwol dinamiku u importanti ħafna illi jerġa' jagħti il-ħajja eh, lil dawn id-diskussjonijiet u dak li ġara f'Washington kien inizjattiva tal-Unjoni Ewropea u l-President Sarkozy flimkien mal-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea għamlet kontribut importanti u deċiżiv biex tiffissa l-anijiet ambizjużi ta' summits ta' qabel u kienet involuta ħafna fix xogħol ta' tħejjija għal dawn is-summits mhux biex biex ikun hemm dekjarazzjonijiet fuq il-prinċipji imma wkoll biex jinkisbu ftejmiet prattiċi konkreti. L-istituzzjonijiet Ewropej għannom ta' ċittadini Ewropej kollha għalu li kienu sodisfatti, aħna wkoll għandna kunu sodisfatti bil-livell ta' koordinazzjoni li dejjem eżistiet bejn ir-rappreżentanti Ewropej differenti fih dan il-G20 fosthom l-istati membri li huma membri tal-G20 li jihdu sem eh, f'dawn il-laqat fl-imkien mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni u aħna naħdmu emmek għannom tal-Ewropej kollha u nirrappreżentaw pożizzjoni komuni illi tkun ġiet adottata mill-istati membri kollha. Summit ta' Washington f'Novembru li għadda sar għaliex l-aktar ekonomiji kbar fid-dinja u n-nazzjonijiet tal G20 rappresentaw 90% tal-GDP internazzjonali dawn ridu joħolqu pakket ta' stimulu sabiex ikunem eh, terġa tibda l-attività ekonomika għaliex fil-ħarifa li għaddiet rajna li ma kienx qed ikun hemm eh, self, kummerċ internazzjonali da minħabba li fawissu tal-2007 dak li ġara emmek l-ewwel darba ħassenjom fawissu mbagħad komplew jiżdiedu fil-ħarifa ta' l-2008 il-Kummissjoni għallaqa ta' Washington il-Kummissjoni prezentat pjan Ewropew għall-irkupru Ewropew għall-irkupru ekonomiku u dan permettilna illi noħol u politiki biex nipromuovu talba nużaw lodot li għandhom fidejhom il-gvernijiet, il-parlamenti internazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej. U skont l-informazzjoni li ġiet fidejna dan l-aħħar dan l-istimulu fiskali flimkien ma l-istabilizzaturi automatiċi huma importanti ħafna anki għas sistemi tal-welfare tagħna Nista' ngħidilkom li dawn komplew ikkabru il-talba, id-domanda u iżidu il-GDP b'5.5% bejn l-2007-2008 l-amministrazzjoni l-ġdida Amerikana adottat ukoll pakketta stimulu wiesa ħafna u peress li l-istabilizzaturi awtomatiċi tagħhom huma iżgħar minn dawk Ewropej l-aggregates u l-automatic stabilizers tagħhom ħolqu l-istess effett fuq in-naħa l-oħra ta' l-Atlantiku, ċina, l-Ġappun, pajjiżi oħra tal-G20 u koll eh, adottaw stimulu fiskali simili. Fis-summit li sar f'Londra sħaqna wkoll fuq il-mod li hemm bżonn li aħna nis inkomplu b'dan l-istimulu u jekk ikkun hemm bżonn inżidu ma' dawn il-miżuri. Issa nistgħu ngħidu li l-pjanijiet ta' stimulu li ġew adottati wkoll mill-Banek Ċentrali l-mobilizzazzjoni ta' fondi pubbliċi biex nappoġġaw l-istituzzjonijiet finanzjarji b'mod partikolari biex jappoġġaw il-banek irnexxilhom illi iwaqfu il-tifrik tal-ekonomija u issa qegħdin naraw l-ewwel sinjali ta' stabilizzazzjoni kif qegħdin naraw fil-previżjonijiet ekonomiċi li jina stajt nippreżentatilkom fi Brussell għall-ewwel darba f'dawn l-aħħar snin dawn il-previżjonijiet marrux lura jew naqsu iktar minn dawk ta' li kien hemm fil-previżjonijiet ta' qabilhom. dan il-pakket ta' stimulu huwa importanti ħafna li xflimkien ma' miegħu dejjem ir-riskju illi inkomplu morru lura sfortunatament hemm iktar qatt u ħafna djufijiet fis-sistema finanzjarja għalhekk wieħed mill-messaġġi tal-G20 li ħareġ minn Londra fil-bidu ta' dan ix-xahar biex jitħejjew ruhom għal Pittsburgh huwa li huma dawn il-miżuri temporani ta' poċ u li jumbat aħna ikonna strateġija biex ftit ftit nibdew naqtawhom dawn il-miżuri wara Washington u Londra dawn iż-żewġ laqat kienu importanti biex aħna noħol u sistema globali għal riforma ta' sistema ta' eh, regolamentazzjoni dak li qegħdin naraw bħalissa u hija bidla radikali wara 30 sena li kienu vera saru taħt il-sigla ta' deregolamentazzjoni fil-Washington, il-pajizi ta' G20, ħejjew il-pedamenti għal agenda biex ikunem iktar supervizjoni stretta u iktar regolamentazzjoni effettiva ġifiri da kolla involuti fil-qasam finanzjarju ma jkunux jistaw jizgitxaw jew jaharbu mill-kontroll tal-autoritajiet finanzjarji li rridu jikkontrollaw iktar bis-serjetà mill-li għamlu fl-modi sabiex ikunu jistaw jelbu eh, djufijiet tas sistemi nazzjonali supervizori peress li jista aħna għanna swieq globalizzati u swieq finanzjarji illi huma transkonfinali fil-summit ta' April sar ħafna xogħol fl-implementazzjoni ta' din l-aġenda għal riforma dwar standards prudenzjali u ta' kontabilità adottati mill istituzzjonijiet finanzjarji, sistemi għal aktar trasparenza u ebda tolleranza għal tax havens, regoli iktar stretti għal hedge funds, equity funds, iktar regolamentazzjoni ta' derivatives u iktar disciplina u kontroll fil-bonusijiet u salarji għall-eżekutivi għall-ħaddima tal-banek fil-pozizjonijiet liktar olja. Mill Londra ħarġu ħafna tweġibiet, ħafna soluzzjonijiet qawwija u ħareċar illi din il-koordinazzjoni fuq livell internazzjonali kienet importanti ħafna sabiex dawn il-ftejmiet li ħarġu mill-G20 jistgħu jkunu implementati. Din hija l bira kbira tax-xogħol li aħna konna qegħdin nagħmlu f'din l-aħħar sena ħafna minn dak li aħna deċidejna t-ġaġi approvat hawnhekk mill-Parlament u xaffarijiet oħrajn għadhom qed jiġu diskussi hawnhekk fil-Parlament u mill-Kunsell u fil-xhur li ġejjin se jiġu adottati sensiela ta' proposti li se nibdew il-ġimgħa dieħla ġurnata qabel il-laqgħa ta' summit bi proposta biex noħolqu Kunsill Ewropew għal riski sistemiċi u il-mikrosupervizjoni fuq livell Ewropew dan se jimxi fuq il-rakkomandazzjonijiet la Rozier, il-Kommissjoni ħadet il-rapport la Rozier laqatu accettatu u edha taħdem fuq u dan huwa pjan għal riforma eh, finanzjarja ambizjuża illi il-President Obama u koll semmiħ bħala parti mill-mandat tijaw biex propju eh, jirranġa l-affarijiet għalix wara kollox il-krizi bdiet propju f'pajjiżu Għalhekk is-summit eh, ta' Pittsburgh għandha għanijiet ambizjużi ħafna hemm bżonn ta' iktar konverġenza fuq livell regolatorju fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Kull differenza regolatorja tista' servi biss fil-ġejjeni biex iż-żid l-arbitraċ u l-ispekulazzjoni Pittsburgh irridu naraw illi dak li aħna ftemna fuq binna fuq u jkun implementat, irridu nkomplu nispronaw l-implementazzjoni ta' miżuri adottati u nibatu messaġġ politiku qawwi u ċar. Irridu najdu illi l-istati kollha l-mexxejja politiċi kollha l-istituzzjonijiet kollha f'pajjiżi tagħna li joħolqu qafas regolatorju sot b'impenn sħiħ li imġiba spekulatorja titwaqqaf li ma jfissirx illi għax jekk issaħna jirna xinna nelbu din il-krizi nistaw morru lura għal prassi li konna nħadmu qabel il-ċittadini tagħna jridu garanziji mill-mexxejja tagħhom mill-istituzzjonijiet finanzjarji li regoli se jkunu rispettati mod partikolari regoli fir rigward ta' salarji illi jevitaw hekk imbagħad illi aħna nerġa'w eh, nipperikolaw l-ekonomiji tagħna. Rridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea hija uda fuq dan il-punt suġġetti ieħor illi se jiġi diskuss bħala priorità waqt il-laqa tal-G20 hija ir-riforma tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li l-Ministru Malmstrom diġà semmiet. L-unika ħaġa li rrid insemmi u li rrid inżid hija li f'Londra ħadna pass il qoddim importanti ħafna għat tisħiħ tal-kapacità finanzjarja ta' dawn l-istituzzjonijiet mod partikolari tal-IMF il-Fond Monetarju Internazzjonali sabiex dan il-fond ikun jista' jagħti self 500 biljun dollaru għal fondi eh, l-ammont totali għall-operatija huwa 750 biljun dollaru. Barra minnek ġi miftijem illi dan il-fond se jiġi imqassam bejn il-membri kollha tiegħu u nieħdu wkoll il-kwota ta' 250 biljun dollaru oħra. Dana sabiex il- ġi deċiż illi l-kapaċità finanzjarja tal-IMF tissaħħaħ tiżdied sabiex tkompli tista' jagħti self l-iktar pajjiżi f'qar. F'dawn l-aħħar sitt xhur sar ħafna progress, ħafna iktar fil-fatt milli sar fis-snin ta' qabel u l-Unjoni Ewropea deċidiet illi tikkontribwixxi kif tista' biex iżżid ir-riżorsi finanzjarji tal-IMF l-istati membri qablu illi iżidu 120 biljun euro sabiex jgħinu fil-finanzjar tal-lanijiet illi ġew miftema il-mexxejja tal-G20 se jitkellmu wkoll dwar l-adattament u rappreżentazzjoni ta' pajjiżi differenti fl-istituzzjonijiet internazzjonali sabiex tinbidel xi ftit il-governanza ta' dawn l-istituzzjonijiet. Pajjiżi li qed jiżviluppaw jridu jkunu rappreżentati aħjar f'dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali. L-Unjoni Ewropea tappoġġa dan kollu Ma dan irrid isir permezz ta' ftejmiet prattiċi li il- Kummissjoni din miex pożizzjoni uffiċjali tal-Presidenza se tkompli tisħa u dan jaqbel ma dak li jgħid il-Parlament Ewropew ukoll, il-Kummissjoni tajt li hemm bżonn li jkun hemm rappreżentazzjoni tal-Unjoni Ewropea iktar qawwija f'dawn l-istituzzjonijiet fuq l-agenda ta' Pittsburgh se jkun hemm ukoll il-bidla fil-klima, il-laqa ta' Copenhagen, il-flussi ta' kummerċ internazzjonali, il-twaqif tal-protezzjonizmu, il-loti ta' appoġġ il-pajjiżi l-iktar dajfin u ngħinuhom biex jelbu l-kriżi. Fir-rigward tal-bidla fil-klima bħalma ta' l-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni fuq dan is-suġġett. Fl-aħħar nala billi najdilkom illi hemm rida ċara kif ġiet espressa u kol waqt l-aħħar summit tal-G20 se tiġi mtennija f'Pittsburgh li noħol u pedamenti ġodda sodi għal tkabbir sostenibli fil-ġejjeni u għalhekk iridu nibdew infaslu u nħejju l-istrateġija tagħna issa sabiex il-miżuri tagħna jkunu lesti, mhux biex napplikawhom issa biex ikunu lesti meta jistgħu għal meta jistgħu jiġu applikati b'mod koordinat. Din l-istrateġija tagħna mhux biss hija l muftih biex aħna noħorġu minn din il-kriżi b'mod sostenibbli imma wkoll biex aħna nkunu nistgħu natu eh, tama ta' sostenibilità fuq medda ta' żmien medja u twila sabiex inkunu nistgħu niżguraw illi noħorġu minn din il-kriżi hemm bżonn biex nagħmlu dan ikun hemm sistema b'saħħitha fl-ekonomiji kollha tagħna. Grazzi ħafna. Dziękuję panu komisarzowi za e, przedstawienie. Grazzi ħafna, Sur Almunja, għall-Kummissjoni. Mela, issa nibdow bil kellima tal-gruppi u fisem li pipi il demokratiċi kristjani għanna il-sinjura Ward Menkull. Grazzi eh, komissjoni eh, palissa għedin eh, f'nofs krizi fil-qasam finanzjarju u fuq livell dinju minħabba fekk irrit ikonna il-regoli vinkolanti biex nkun nistaw naħdmu aħjar u għalek dan il-summit ta' Pittsburgh huwa wieħed importanti ħafna u l-Unjoni Ewropea trid uh, tagħmel il-parti tagħha f'dan ir-rigward. Irridu noħol u bilanċ bejn ir-responsabilità u l-libertà, valuri li huma essenzjali ħafna għas-suq tagħna, għas-soċjetà tagħna. Dan hija tanka fil-manifesto tagħna Il-summit huwa wieħed importanti ħafna mhux biss viżjoni. Irid jipprova eh, jara soluzzjonijiet għal eh, l-istruttura l-aħjar regolamenti għal supervizjoni finanzjarja u kif għal il-Komissarju Almunja rrid ikonna anka proposti għal hedge funds. Riforma tal-IMF u l-IFIs huma importanti ħafna u koll u rridu naħdmu b'mod eh, koordinat anka fir rigward tal-exit strategies ħalibek ikonna prestazzjoni aħjar fil-ġejjieni anka il-kultura tal-bonus trid irrid ikollha regolamenti ċari għax din qed toħloq teddida għal l-istituzzjonijiet finanzjarji infushom. Barra minn hekk ukoll hemm anka rabja pubblika f'dan ir-rigward u għalhekk huwa neċessarju għalina li nkunu proattivi u nuħdu miżuri issa. Dan is-summit ikun ikun suċċess jekk insibu soluzzjonijiet anka fir rigward tal-konferenza eh, ta' Copenhagen dwar il-tibdil fil-klima kif ukoll kwistjonijiet dwar l-impjieg u x-xogħol. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nuru eh, leadership f'dan ir-rigward u għalhekk kulħadd l-istati membri kollha għandhom jaħdmu fuq fl-istess direzzjoni. Grazzi. Mela, jina għan nistaqsikom biex iżommu mal-ħin ta'kom. Mela, il-Soċjalisti Demokratiċi, il-Sur Bullman. President, Komissjoni, Konsil, Sinjuri. Mela, l-ewwel punt l-iktar importanti fil-sitwazzjoni ekonomika ta' kriżi bħalissa ma jistax ikonna dak li jseħ business as usual l-irkupru li ħanaraw ħajkun wieħed bil-mod, pero ħajkonna anka zida uh, fil-qata fl-Unjoni Ewropea u kollu, għalek irridu nkunu koraġużi uh, u dan huwa l-messaġġ illi għandna nagħtu ġowa Pittsburgh. Eh, Sur Almunja tagħna diskors interessanti ħafna u nixtieq nifraħlu u nixtieq li nibdow nimplementaw dak li qal il-bonuses pereżempju. Dak li intqal eh, Mhuwiex biżejjed fis-suq finanzjarju fejn kien hemm spekulaturi li nataw benefiċċji kbar għax kellhom regoli eh, mhumiex ċari. li marru eh, kontra dak li xtaqu investituri li xtaqu jżidu ix-xogħla Minħabba fek aħna ma nistawx naċċettaw li jkun hemm oqsma kbar ta' riskju bla regolamentazzjoni. Mela, per eżempju, l-offshore centers nafu li jkun hemm prodotti dubjużi minn hemmhekk. Dak huwa xogħol li għandna qudiemna wkoll irridu niffaċċjawha. Ejja ma nibżgħux niddiskutu anka l politika ta' tassazzjoni l-International Capital Tax hija xi ħaġa li fil-ġejjieni se tipprovdina e, vantaġġi għall-investituri u rridu niddiskutuha din il-ħaġa. Irrid ikonna koordinazzjoni aktar qawwija, aktar sħiħa fil-politika finanzjarja tagħna huwa tajjeb illi nitkellmu dwar l-exit strategies imma l-iktar ħaġa importanti bħalissa huwa kif se ikonna ċiklu ta' ekonomija, ta' ekonomiku appoġġjat tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-interventija, kjejt il-President, issa l-grupp tal-Alde, għanna il-Sinjura Servi Golar. Grazzi. Sur President, Sinjura Ministru, aħna napprezzaw l-isforzi kollha li intom semmejtu u li morru li l ħafna maħna rridu iktar, rridu konkretizzazzjoni ta' ċertu elementi u mpenji ta' G20 fostom, id-differenza bejn il-ċifri li huma inkoraġġanti fil-qassam finanzjarju u mbagħad il ċifri tal-qat. Jekk aħna nħarsu lejn iċ-ċifri tal- tal-qat se jkun hemm ħafna diffikultajiet umani u wkoll anki jonqos il-konsum memx bżon illi ikkunem eh, xenarju kif hemm il-Ġappun, il intom, Sinjura uh, Ministru, għandkom dik xi esperjenza fl-Svezja uh, eh, enuna biex namlu bħalkom, irridu nkomplu nejnu l-istituzzjonijiet jirriformaw, irridu namlu xi ħaġa biex noħorġu minn din il-kriżi hemm bżonn ta' supervizjoni effettiva Eh, regolazzjoni fil-banek iktar qawwija wkoll l-eżekutiv tal-G20 IVA imma hemm ukoll l-implementazzjoni dak li qal il-Kummissarju Almunja u imur fid-direzzjoni tajba imma hemm bżonn li jsir iktar min naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Mbagħad dwar l-istrateġija biex noħorġu minn din il-kriżi iva rridu strateġija ma rridu nħarsu l-euro biex nala u koll nishtiq nirringrazzja l kommissarju Almunja li qal li huwa kien jaqbel mal-pozizjoni ta' l-Unjoni Ewropea eh, fl-istituzzjonijiet u rridu naraw illi mhux biss l-istati u l-pajjiżi l-kbar illi semmaw leħenhom imma li l-Unjoni Ewropea l-integralità tal-Ewropa tkun imħarsa u tas-swieq tagħna wkoll. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna, mala eh, Sinjura Gullard, U grazzi tal eżamejt ma l-ħin tijak, issa mela għal-ħodoru għal għana l-sur Gigold. Grazzi ħafna ta' diskors tijak, għandi ħafna ta' sip eh, l-għennet il-Komitat tal-Izvilup għamlu rezoluzzjoni, għabbozza rezoluzzjoni, għu ħani kwota Eh, il-tħassib tagħhom illi il-kriżi tiġa qed turi spejjes kbar fost in-nies u fost il-vulnerabbli u bil-bżieda ta' 23 miljun għata Hemm ukoll persuni li għandhom l-HIV li qegħdin friskju, hemm żieda fil-mortalità ta' tfal. Sfortunatament din il-rezoluzzjoni, din mozzjoni ma ddeċ għalkemm inkidbet mill-gruppi kollha ta' din il-Kamra għalhekk aħna naħsbu li din hija ħasra Eh, li eh, din il-Kamra ma kienieċ kapaċi eh, tagħmel din ir-riżoluzzjoni għal G20 dwar dawn il-kustjonijiet. Il-problema hi kif se nifinanzjaw din il-kriżi ekonomika. Il-Ministru Ġermaniż tal-Finanzi u l-Kanċileri suġġerow illi jiddiskutu e, taxxa ta' tranzizjoni globali nistaqsi li l-presidenza tal-Kunsil u l kommissjoni intom taqblu ma' din il-proposta it-tini mistoqsija ja dik ta' tax havens il-G20 rit jitratta fuq bazi ta' kas b'kas kont skambju ta' informazzjoni waħna nafu li din il-ħaġa mister taħdem il-Kumitat tal izvelop għal li tukunem hemm reġim pajjiż pajjiż il-rapporti li ħorġu hekk fuq bażi ta' pajjiż pajjiż u li jkollna skambju ta' informazzjoni awtomatika biex ikun hemm tassew komunikazzjoni bejn il-pajjiżi differenti. Il-sistema finanzjara globali kol trid struttura ċara biex inkunu nistgħu noħorġu minn din il-kriżi u niffinanzjaw eh, din il-kriżi ekonomika. Grazzi ħafna. Nixtieq infakkar li l-kulħadd biex iżommu mal-ħin eh, eh, tagħhom. Issa fisem li għanna il-Sur Case Swinburne. Grazzi, Signor President, grazzi ta' diskorsi kolla li kena, jina ħad peċir bil-diskors ta' Signora Almsberg u dwar il-koordinazzjoni tal-summit tal-Pittsburgh u anka il-miżuri ta' appoċ ta' stimolu u anka ta' koordinazzjoni. Pero l-isfont ta' dan kollu huwa l-infiq ta' triljuni ta' dollari u f'żewġ ekonomiji l-aktar kbar fid-dinja hemm ħafna protezzjoniżmu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qed jippruvaw ibidlu s-sistema finanzjarja kollha u għalhekk nispera il-kustonijiet kollha ta' kif se nikkoordinaw is-servizzi finanzjarji, speċjalment minħabba li hemm xi pajjiżi qegħdin joħorġu minn din il-kriżi, dawn għandhom ikunu id-diskussjoni ewlenija u mhux il-bonuses tal-bankiera. Rrid ikollna qafas regolatorju komuni fi żmien uh, bizzejiet biex ma noħolqux kompetizzjoni kompetittività minn pajjiżi terzi. Koward approċ koordinat globali huwa l-unika wieħed li jista' jgħin lin-negozji jżid il-fondi kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-komplament tad-dinja. Jekk il-banek li għandhom bżonn daqshekk kapitali e, ifisser li min qed iħalli 16 li tieħu iktar e, riski e, Dawn kollha huma kwistjonijiet li rridu aħna inqisuhom. L-aċċess għal kapital għal negozji huwa importanti ħafna kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell dinji. Grazzi, Madon. E, Grazzi ħafna. Minuta. Issa interventi ta' minuta għal United Lefts għal GUE u e NGL għanna Issur Miguel Portas. Grazie ħafna, President. Fil-Portugal, il-profitti tal-banek fl-ewwel kwarta din is-sena żdiedu bi 18% aktar milli eh, L-unika ħaġa li kien hemm żid aktar fiha kien il qat uh, fil-Portugal kien hemm ħafna wedit li ma sarux, li ma seħħux wedit li saru fil-G20. U din il-kriżi irridu nippruvaw uh, nelbuha b'mod ieħor 15 hemm 50 miljun aktar qata uh, u hemm 16 miljun um, foqra ġodda Għalhekk aħna napellaw lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jitrattaw fil-G20 dawn il-kustjonijiet importanti. Din il-taxxa ta' tranzazzjoni globali u anka dwar il-bonuses tal-bankira għamlu xi ħaġa li ġieli ċittadini jemnu fikom. Issa għalijef di għanna l-Mario Borghesi. Grazie. Mela, bil-regolamentazzjoni ta' suq finanzjari li ġiet f'data fidejn in-nies eżekuttivi li kienu bħal draguni rridu ngħidu li fl-Amerika rajna rivoluzzjoni, rivoluzzjoni konservattiva ta' ċittadini kontra l-oligarkiji finanzjari. Aħna ċittadini ma nemnux fil-politika ta' salvazzjoni ta' settat finanzjari li tittitħalas minn ċittadini normali. Il-gvernijiet Ewropej għandhom jagħtu riżorsi adattati lill ekonomija reali jitħasbu dwar il-produzzjoni, il-ħidma, x-xogħol. Ir-riżultati tal-G20 narawhom lil mill-bonuses L-interventi huma fil-fatt finalizzati biss biex isalvaw biss l-eżekuttivi. Anki il-3 triljuni li nataw mill-Amerikani. Dawn inataw l-responsabli għal dak li ġara fil-borza il-85 biljun ta' flus li nataw ftit marru fidejn il-nis ta' produzzjoni. Fl-ħamil aħar il-politika hija li tobdi il-politiċi fl-Ewropa jidru biss bħala għaddejja ta' setat bankarja Ewropa u fuq saqajk. Hu l-eżempju tal-Amerikani qabel jibdew tieni revoluzzjoni, revoluzzjoni ta' konservattiva tal-popli. E, Grazzi ħafna. Nixtieq infakkarkom miż-żommu mal-ħin. L-ħin kellek minuta, inkella <laughs> E, ikonna dgerfix fil-programm. Issa minuta u nofs għal Hans Peter Martin għal Len Aj. Grazie ħafna. Irridu nżidu demokrazija u din rajnija fil-proċess e, illi ħajibqa il-nisperaw ħanka fil-G20. Issa, x'tasbu dwar mekkaniżmu ta' kontrol li jiġi stabilita li edin produċu palissa li tkun suġġett għal skrutinju demokratiku eh, permezz ta' membri li eletti b'mod demokratiċu l forum aktar kbir minn Parlament Ewropew. Nixtieq nistaqsi wkoll dwar ir-riskju sistematiku l-kustjoni u din il-kustjoni li rridu niffaċċawha wkoll. Is-sitwazzjoni li qegħdin li, li kellna fl-1998 skużawni, fi 98 eh, mill-Lehman Brothers fostom u l-konsekwenzi tagħhom eh, seħħom minħabba li ma kienx hemm regola, li kandu jkollna regoli li eh, jeliminaw il-possibilità illi banek kbar ifallu. Meta nitkellmu dwar it-taxxi ta' tranzazzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew, il Token Text Group indirizza din il-ħaġa u uh, aħna ma naqblux ma dawk li jridu Europa li bija jigwadanjaw biss il-gbar, grazzi. Die Daten werden besser, die vielfältigen Ursachen der Krisen es geht. Jekk inħarsu lejn il-ħafna kawżi tal-kriżi, mm, innuqasiet li hemm mhux biss minħabba nuqqas ta' regolamentazzjoni li għanna bżow u wkoll rida politika u kuraċ. Illum qed nitkellmu dwar il-G20 dan huwa proċess importanti għandna bżonn eh, strutturi ta' bidla, prioritajiet ġodda u miżuri supervizjori ġodda u anka eh, ġustizja soċjali għanna bżon ikonna e, proċess demokratiku leġitmu. E, eh, ridu aktar Ewropa fid-dinja. E, eh, l-esportazzjoni tagħna il- kull rezoluzzjonijiet li ħadna dwar id-drittijiet tal-bnidem u koll ridu aħna nirrispettawhom u nipromovuhom fuq il fid-dinja fejn il-G20 ma jilħax ftejim xorta waħda għanna nsibu soluzzjonijiet fuq livell Ewropew. Aħna naqblu ma approċ integrat Ewropew, mhux biss eh, supervizjoni koordinata ta' swieq finanzjarja il-report tal-Erozier ma jitkellimx bizzejiet dwar dan irridu u wkoll il-mod ta' kif aħna qegħdin nikkalkulaw il-bonuses, pereżempju. eżempju, eh, Ovvjament għet irid iżomm f'moħħu li f'dawn l-affarijiet hemm telf u rebħa fl-2009 u l-10 u fl-2010 rridu naraw ukoll iċ-ċiklu ta' din il-kriżi u rrieda politika m'għandix tkun dajfa Grazzi, Sur President, Signora President tal-Konsil, Sur Kommissarju, sena wara li fallew Lehman Brothers, il-messagġ il tal-Unjoni Ewropea waqt il-laqa tal-G20 huwa kritiku importanti ħafna jekk aħna ma rridux li kollox jerġa' jibda jew imur lura għal kif kien qabel. Għalek għandi erba kommenti x'namel l-ewwel waqt il-laqa tal-summit f'Londra f'April li għadda il-mexxejja impenjaw ruhom illi jissaħħu il-mezzi tal-IMF. Jiena wis nibża illi dan forsi jgħid illi aħna rridu nkunu inqas fuq il-linja ta' qoddim fir-riforma ta' l-IMF Tini kumment irridu naraw xinuma l-effetti tal-modi naraw illi il-bonuses u l-ħlas li jirċievu l-executives u CEOs bżonn li kolem iktar investiment fuq medda ta' żmien twila Bat anki u koll il-ġlieda kontra it tax havens li ġi diskuss ukoll bħala suġġett waqt is-summit norbot ma dak li qalu do Bullman, edin f-moment storiku biex naraw xinu l-kontribut tal-banek biex jiffinanzjaw il-ħruċ minn din il-krizi biex nerġaw nibdew nitkelmu dwar fiskalità ta' tranzazzjonijiet li emmek u koll emżon ta' eh, mezzi finanzjari il-mod kif ġew appoġġati u mejjunin il-banek u jaħħaġa xirqa illi umbat huma wkoll jikkontribwixxu għal finanzjament tal-ekonomija. Umbat meta ħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni tax-xogħol u l-impjeg mill-bidu net fil-laqa ta' G20 mhix se tiddiskuti l-impatt ta' dan kollu fuq ix-xogħol u l-istrateġiji illi għandhom bżonn iwasluna biex noħorġu minn din il-kriżi. Is-sur Volt Kremza, President Sininjuri, jina nilqa reazzjoni rapida tal-G20 għal din il-kriż finanzjarja. Ġraw ħafna affarijiet uh, il-nar isu intefa' pero għatem tħassib fost iċ-ċittadini u din hija xi ħaġa li rridu inqisuha u l-atturi tas-suq donnom illi reġgħu daħlu fis-sistema ta' business as usual l-etika morali, l-etika tassu donna treġet twarbet fil ġemp Għalek il-G20 li tiħu mizzuri u li tiħodom malajra. Irrit kun hemm revizjoni, strutturi ta' supervizjoni, opportunitajiet ta' ekwita, sistemi ta' inċentivi u anka eh, exit strategies koordinati u naqsu u kol il-ċans ta' protezzjonizmu u rrid ikun hemm arbitraġġ regolatorju. Rridu nżommu wkoll il-valuri ta' suq ekonomiku soċjali. Grazzi ħafna. Cornelas de Jong, il-kellim li miss sissa il-G20 konċentra fuq miżuri għas setturi finanzjari, pero kulħadd donnu qed jinsa li l-ekonomija reali edha dbati minħabba il-profitti ta' terminu qasir. Jiena għandi rispett kbira l-SMEs li pruvaw jissopravivu anka f'dawn il-kwistjonijiet. Dawn għandhom dritt għal self u man titolati għal self, imma jiena mandi lebda rispett tal-ġestjoni ta' kumpaniji kbar illi uh, ma għandhom l-ebda ma mal-prodotti u s-servizzi li jagħtu jasbu biss fuq l-espansjonijiet u fuq l-spekulazzjoni. Għalhekk jiena nitlob li l-G20 li tolbu jaraw modi ta' kif jagħmlu l-ekonomija aktar demokratika biex eh, jassikuraw il l-ħaddiema fil-ekonomija u daw kolla rappresentaw. Eh, kollhom anke setat fil-ġestjoni fl-Unjoni Ewropea rridu nħarsu lejn l-istatut tal-kumpaniji Ewropej rridu nassikuraw illi tkun impossibbli għall-azzjonist u għal management illi jkollhom strateġiji ta' riskju spekulattiv fl-interessi tagħhom u tal-kumpaniji tagħhom biss. Grazzi ħafna. Il-kalima li jmiss il-jas Kristina Morvaj. il maġoranza tal-Ewropej mumiex eh, mexxejja korporattivi jew bankari imma huma kumpaniji żgħar, ħaddiema żgħar, impjegati, il-maġġoranza tal-Ewropa iddejqed bis sistema preżenti fejn eh, il-kumpaniji kbar multinazzjonali u banek eh, għandhom seta fid-dinja kollha, jmexxu d-dinja kollha jridu eh, paradigma ġdida fejn eh, naqilbu minn globalizzazzjoni għal lokalizzazzjoni minn minn min, uh, eh, deċizjoni li rigwadaw biss fuq il-flus għal dawk umanitarji. Um, uh, fejn ikunem uh, solidarieta mal-ħadima kolla żar. Uh, jekk joġobkom eh, irrappreżentaw dawn l-opinjonijiet tal-maġġoranza tal-Unjoni Ewropea. Eh, następne dwie minuty pan Werner Langen. Eh, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Werner Langen. Um, kollegi, min ħajregola lil min din hija l-mistoqsija li għandna tal-G20 maħniġ semaru l-ura l-swiq finanzjari mux regolati. Pero għatem kontroversi ta' kif se nikkontrollaw l-affarijiet Meta nitkellmu dwar il-kompetizzjoni mhux ġusta ħajkun hemm żgur argumenti għajmu wkoll kwistjonijiet dwar il-bonus dwar tassa taxxa ta' tranzazzjoni. Aħna fl-Ewropa għandna responsabiltajiet. Jiġri x'jiġri fil-G20 għandna xogħol ieħor x'namlu u l-Kummissjoni mixja fit-triq it-tajba għax miex qed tiddependi kollox fuq il-G20. Kollox irid ikun supervizjonat u kontrollat qed inħarsu lej sistema ekonomika dinija u kol u ma nistawx emmek inkomplu kif konna dejjem fil-passat bin ta' bilanċi eh, fejn eh, kollox imur favur il-kumpaniji l-kbar irridu nitrattaw ukoll il-faqar u l-ġuħ fid-dinja u l-G20 li jagħti impetus f'din id-direzzjoni. Nixtieq inżid punt ieħor li ma semmix forsi li forsi naqra minn Suran Munjar ħajkun neċessarju illi nerġaw inħarsu lejn il-patta stabilità fl ewropa aħna u rejna disċiplina fil-passat u konna kapaċi naġixxu u namlu differenza u dan għandu jibqa eh, lan tana biex ikonna ekonomija stabli taħdan il-patti li dinad għasek tajjeba. Grazzi ħafna. Is-sur Edward Ċikluna. President, um, Wieħed mis-suġġetti l-iktar popolari għal inqas fl-aħbarijiet fuq is-summit tal-G20 huwa bl-ebda dubju l kussjoni tal-bonuses. M'hemm l-ebda dubju li din popolari, però irridu nfemu illi il-problema hija iktar komplessa. Mem l-ebda wkoll irridu ngħidu illi jekk dawna ikunu ta' riskju għas-sistema finanzjarja għandhom bl-ebda dubju jiġu ehm, iċċekkjati. Però irridu ngħidu wkoll illi kien hemm l-isbilanċi kbar fil-kummerċ estern bejn il-pajjiżi li wassal għal din il-kriżi <clears throat> u kif ukoll żbilanċi oħra interni fiskali. Xi ħaġa li wieħed irid jara hija dwar ix-xogħol. Nafu li x-xogħol jieħu il-lag tiegħu bejn sena u jew ftit inqas biex jirrifletti dak li jkun ġara qabel fil-GDP. U allura meta nħarsu lejn ix-xogħol huwa tajjeb illi l mezzi ta' stimulu fiskali, il-pakketti li, li nataw jibqgħu jingħataw sakemm wieħed jara tibdil kull pajjiż li jara jara t-tibdil eh, pożittiv u huwa il-Kummissjoni għandha tara li ma, ma tkunx inkonsistenti u titlob illi jsir tnaqqis fid-deficit qabel dan isir. Thank you and let me to remind you that we have tight schedule so please keep to your time. on il-ħin, irdu nżommu mal-ħin. Issa għanna Trianta Filidis. Il-problema hija kbira u għalhekk rridu naraw direzzjoni li ħanieħdu ġifiri qabel nagħmlu riformi fis-sistema li nibdlu ir-regoli, nibdlu dispożizzjonijiet. U għalhekk aħna rridu naraw x'tibdil ħanamlu fil-sistema finanzjarja tagħna, waħda li tkun iktar demokratika li kollha aktar informazzjoni ġifir fejn in-nies ikunu jistgħu jaraw x'qegħdin jiġri, x'qed jiġri. Għaliex dawn huma in-nies li qed iħallsu li qed jitilfu xogħolhom li jridu jħallsu wkoll għall-fuel u għall-ikel tagħhom. Qegħdin naraw id-distruzzjoni tal-istat soċjali u anki qed naraw x'qed jiġi bil profitizzazzjoni il ċittadini dan li jridu, tibdil. Jridu morru l-in, lin, u l-bot mill-sistema liberali u jridu neliminaw li kunem profit un poġġu ċittadini qabel il-profit. Issa is-sur goz, issa żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Nifraħ nisma l-determinazzjoni ta'kom l-Europa bdiet issa twaqqaf regolamentazzjoni effiċjenti ma tistax toqgħod u tibqa' iżolata. Tit tkompli għaddejja bir-riformi illi imbdew u diskussju maqbula waqt il-laqgħat ta' qabel dwar is-settur finanzjarju u koll hemm bżonn li jkun hemm servizz għall-investiment għal tkabbir u għall-impjeg. Il-prinċipju ewlieni irrid ikun wieħed illi il-kriżi għada ma spiċċax u rridu namlu da kollu li nistaw biex nevitaw illi nerġaw naqaw fil-kriżi kif kienet taftit xhur ilu. Tisħiħ ta' sorveljanza regolamentazzjoni hija meħtieġa wkoll L-obbligi ta' supervizjoni rridu jirriflettu il-livell ta' riskju sistemiku l-istituzzjonijiet finanzjarju qegħdin ipoġġu fuq dan is-settur attivitajiet ta' spekulazzjoni li huma riskju kbir eh, rridu jitwaqfu u rridu nżidu l-eżigenzi għal fondi propju napplikaw fuq livell internazzjonali il-regoli tal-loba kif xira il-Kumitat Mbagħad ta' Remunerizzazzjoni jridu jkabru trasparenza tagħhom tal-ħlas li jsir u li remunerazzjonijiet eh, bħal bonuses per eżempju jridu jkunu u koll isiru f'affas sot. Mżonnu kol riforma ta' governanza u rappresentazzjoni tal-IMF. Sur Kommissarju dawk huma xi ftit mill-istennijiet ta' ċittadini tagħna għal G20 li ġej fejn l-Europa tesprimi ruħa bleħen wieħed b'saħħa u konvinzjoni. Merci. Now Alejandro Serkas, one minute. Sassur Serkas għal minuta, kjoġbok. Kommissarju Almunja, Ministru, Mela, f'Pittsburgh tinsew xek joġobkom li id-dinja li qed naraw miex biss kriżi finanzjarja li qatt ma rajna bħala, però qed naraw kriżi soċjali kbira li għandha konsegwenzi kbar għall-iktar nies foqra fis-soċjetà tagħna dawk in-nies kull m'għandhom huwa x-xogħol tagħhom, l-SMEs u mbagħad anke r-reġuni żvantaġġati. L-anijiet fi Pittsburgh iridu jkunu ċari, jridu nifmu li bnedmi ma l-iktar element importanti u l-ekonomija taqdi biss l ċittadini tinsewx li f'Pittsburgh li l-Ewropa teżisti. Jekk joġobkom, tinsewx il-tlet tenuri Jien għandi l-istqarrija Ewropea tal-Prim Ministri ta' 3 ta' settembru din il-ġimgħa u lebda minnhom u lebda minn daw l istqarrijiet ma jsemmu l-Ewropa m'hemmx viżjoni, allura nridu nżommu is-suq soċjali Ewropej, Ewropea. Dan hu l-leħen waħdini tal-Ewropa. Issa għandna il-Sur Garcia Marga għall żewġ minuti. Membri onorevoli jina naqbel ma' ħafna affarijiet li jintqalu hawnhekk u naqbel ma' ċertu enfasis li saru. Irridu inneħħu il-krozzi u nimxu b'saqajna, irridu nżommu mal-femit tagħna. Aħna għat għanna bżonnom, pero għanna bżon strumenti, rridu għadna rridu nqumu fuq saqajna, rridu nassikuraw li l-kompetizzjonijiet jitlu fis-seħ mill-ġdid irridu naħdmu fl-imkien, ma nistawx naħdmu waħedna. U għalek, irridu konna sistemi ta' twissija mwaqfa, dawn ikollhom jaħdmu għaliex ta' qabel twissijiet li kellna qabel ma ħadmux. Il-loqsfra regolamentari ma kienu qegħdin jaħdmu sew, jiena naqbel li huwa importanti li nirregolaw il-bonuses u anke tax havens, dawn huma mużuri li huma kollha neċessari, però mhux biżejjed. Aktar importanti jidher li u li l-istituzzjonijiet eh, internazzjonali finanzjari iktar saħħa. U nistabilizzaw sistemi tagħna u naraw li s-sistemi ta' supervizjoni tagħna jaħdmu bistassew. Irridu irridu aktar supervizjoni ċentralizzata u supervizjoni Ewropea ma tax taħdem mingħajr koordinazzjoni tal-reġjuni eh, eh, ekonomiċi aktar kbar. Importanti li nagħmlu xi ħaġa meta nitkellmu fuq il-kummerċ. Importanti li nejnu ekonomiji li għedin jizviluppali xo aktar importanti li neħħu l-ostakli li għadhom ittiżemmuna l-ura, eh, specialment il-kommerċ fil-prodotti internazzjonali u kommissjoni importanti li nwaqfu il-bazi għal tkabbir sostenibli u solidu għal ġenerazzjonijiet li ġejjin, ġenerazzjonijiet sħaħ, da għandhom bżonn swieq miftuħa liberi li jistgħu jilqgħu l-innovazzjonijiet, miftuħa l-imprendituri u swiq li huma regolati kif suppost. Sur Almunia, aħna nixtiequ ftit regoli kif is-Sur Sanchez fil-fatt kinta lil Don Quixote. Thank you. Thank you very much. Grazie tassew kummissjoni na nixtieq naqbel miegħek fuq il-karta tal-attivitajiet sostenibli ekonomiċi naseb dak li għandna nagħmlu u li nieħdu fil-G20 però nix nużaw il-kapital kollu tagħna biex nifukaw fuq il-bonuses tal-banek. Din hija distruzzjoni fl-opinjoni tiegħi. Lanqas li konna lista ta' xewqa biex insolvu l-problemi kollha tad-dinja sabiex inkun nistgħu noħorġu rebbieħa fl-aħħar tal-jum. Speċjalment meta naraw l-industrija edha edha fid-diffikultà għalhekk aħna nabżon approċ konsistenti. Il-G20 huwa forum mexxej, però neħtieġu wkoll strutturi permanenti fostom, per eżempju l-Konsil Transatlantiku biex ninkludu elementi bħala l-IFRS. Dawn ma kwistjoni li rridu nitkellmu fuqhom, rridu nħarsu lejn in-naħa ta' wara u anki nkunu nistgħu naraw nittalmu mill-passat u nkunu nistgħu nħejju ruħna tajjeb għal qudiem. Issa s-sur Arif għal-minuta. Sur President, il-krizi finanzjarja hija qawwija u għalhekk importanti li kolna il-deklarazzjoni neċessarja biex inkun nistgħu niġġieldu din il-krizi finanzjarja sabiex nevitaw iktar diffikultajiet irridu ninvestu fil-ekonomija reali u mhux nimminawa fil-summit aħħar tal tal-G20 f'Londra ma tantx sabu soluzzjonijiet, ma soluzzjonijiet li jinata ma sarux verita verità u kien hemm ħafna problemi li għadhom għadna narawhom magħna. F'Pittsburgh l-Unjoni għandha tiddefendi miżuri b'saħħithom biex ikun hemm regolamenti ta' veru fid-dinja reali. Dan huwa neċessarju sabiex ikollna qafas u l-kollegi qalu dan. Nixtieq nitkellem fuq l-iżvilupp u l-kummerċ Aħna se nkunu qegħdin nitkellmu f'Pittsburgh biex innidu il-round ta' doha. Però rridu niftakru tajjeb li dan kellu jkun round ta' żvilupp u m'għandux jiġi marġanalizzat. It-ħassib tagħhom fil-fatt għadu ma ġiex imwieċ, il-G20 jmur li lim il-biss mill-kriżi finanzjarja, u qed nitkellmu fuq finanzi ta' ċittadini u naraw kif, eh, kif nistgħu najnu l-ċittadini tagħna. Issa għandna s-sur għatondu għal-minuta. Ministru, Sur Malmunja, tlet idejat minuta. Mela, aktar Ewropa l ewwel qabel kollox, għaliex f'din id-dinja, fis-sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa, irridu niffurmaw Ewropa b'saħħitha u maquda għaliex inkella aħna mhux ħajkun rwol x'naqdu, mhux ħajkun influenza. Barra li noħolqu gvernanza ġdida dinja minn barra li konna sistema ta' supervizjoni, flok ikollna koordinazzjoni internazzjonali, irridu inwaqfu dawn it tax havens u irrid ikollna fiskalità transkonfinali anki ktar swieq. Importanti li morru l-lura l-ħtieġa ta' etika ġdida l-kummerċ. Għanna bżon kultura ġdida ta' responsabilità korporali, soċjali, dan huwa kruċjali. U rridu narsu kol lejn il-kumpanija bħala parti ta' soċjetà u il-negozju għandu jkun responsabli lejn l-azzjonisti u s-soċjetà li hija involuta fihom. Grazzi. Issa għanna l-proċedura taħt il-KGDI, l-ewel kellim huwa il sinjura Dati. U jekk joġbok zomma l-ħin, jekk joġbok minuta. Merci. Grazie, Sir President. Signora Ministru, Komissarju, fi 3 ta' settembru il-Germania, Franza u Renju Unit għalbu li se jitkellmu bleħen wieħed dwar il-kontroll il tal-bonuses ta' traders il-sam il-Kunsel biex għatħija tal-G20 unħedġiċkom biex tfittxu b'mod attiv soluzzjoni komuni, soluzzjoni ambizjuża għal kwistjoni tal-remunerazzjoni ta' traders. Waqt l-aħħar G20 it tihdunijiet dawn ma ġewx irrispettati għaliex il-banek issa eh, ħolmu uh, bċertu ċifri biex iħallsu li traders. U f'dawn il-banek wara kollox ħadu l-flus minant l-istat u ċittadini tagħna ma jifmux mhumiex se jifmu illi tieħdu deċiżjonijiet waqt dan il-G20 meta mbagħad in-nuqqasijiet l-affarijiet li jsiru ħażin ma jiġux ikkastigati. Jridu jittieħdu miżuri konkreti f'Pittsburgh, miżuri komuni għaliex hemm bżonn illi eh, isirek ma nistawx namlu l-ġit waħedna. Hemm bżonn ta' trasparenza, ta' governanza u responsabilta u li jkun hemm sanzjonijiet f'każ ta' eh, nuqqas. Eh, Monika Flasikova. Il-kellim li jmiss għanna is-Sinjura Benova. Grazzi tassew, Sur President. Signora Malmström, Sur Kummissarju, jina naħseb li dak li għadkom kif prezentajtu huwa pjan ambizzjuż li intom tixtiqu tippreżentaw fis-summit tal-G20, però jina qed nibża l-konklużjoni li ħadd intlaħaq ir-realtà li mbagħad ser titbiddel u ser tingħata lis-soċjetà li xi riżultat li ir riżultat li der u li qed naraw fil-pajjiżi Ija, ija situazzjoni li miex daqsek tajba, ħna rridu nintroduċu li trasparenza. Aħna qegħdin naraw fis-setturi finanzjarji, setturi li qed nippruvaw ninvestu fihom u insaħħu qegħdin Nistaw najdu li mem xejn rigward kontrolli fuq amministrazzjoni anka f'dak li għandu xjasam l offshore havens. Il-mekkanizmu għadu maġiex imnijat, dan kollu qed eh, iwassa għal fatt li l-qat qed jizdiet u għandna problemi ma' settur tal-SMEs u fil-ġejjeni aħna irridu nil-limettaw dawk il-luħut li nażlu. Issanna is-sur Pascal Lankin. Lodwa tajba, tkellimtu dwar il-governanza tal-IMF, nishtiq nkun naf ukoll jekk għandkom xsib illi f'waqt il-G20 titkellmu dwar il-kondizzjonalità għal flus illi eh, jisselfu mill-IMF lill-istati Jena smajt li dan ma nbidilx, xini il-pozizjoni ta'kom dwar dan, xini il-pozizjoni tal-Komissjoni tal-Konsil fuq il-proposta ċiniża? li nwaqfu moneta internazzjonali li tkun ftit differenti sabiex nkunu nistgħu nirregolaw is-sistema finanzjarja flok id-dollaru. Tielet mistoqsija G20 wkoll se eh, ħejjir ukoll il laqgħa ta' Copenhagen, il kummissjoni proponiet eh, ammont biex ngħinu il-pajjiżi jiġġieldu kontra il-bidla fil-klima. Eh, x'inhi l pożizzjoni tal-Kunsill? X'ammont se tipproponu intom? waqt il-G20 il-ġimgħa diħla. Signora Ford, żomm il-ħin tiegħek minuta. Grazzi il-summit tal-G20 ħareġ b'ħafna idejat li nerġaw nikbu regolamenti finanzjari u supervizjoni u naħdmu b'mod koordinat. Il-politiċi tagħna nazzjonali qegħdin jgħidu ħaġa, però hawnhekk fl-Unjoni Ewropea aħna donna qegħdin nagħmlu xi ħaġa oħra regolamenti dettaljati li għedin jiġu konsidrati minn uħut mill-kollegi tiegħi juru ideja differenti u varjati f'ħin ta' implementazzjoni u anke fid-dettalji ta' regolamenti. L-ekonomiji tagħna għadhom ħafna fraġli li qatt qed jiżdied u l-aċċess għal finanzi huma ta' tħassib kbir, speċjalment għal negozji żaru medji. Aħna rridu li il-negozji tagħna tar renju Uniti jew tal-Ewropa jkunu zvantaġġati meta jkollhom bżonn jaħdmu f'kapital, rridu nagħmluha daqshekk diffiċli biex il-Banek Ewropej fejn hemm imbagħad klijenti li huma fejn klijenti jmorru jisselfu minn Wall Street u mbagħad ikunu edin joħolqu zvantaġġi għal banek Ewropej? U il-kellim man qatal għal mikrofonu. Issa għanna Signora Jerry. Minuta. Grazzi se Sur President. Jina qed nara eh, konsekwenzi serja Slovakkja. Eżis kollegi, ippermettu li nieħu dan l-approċ minn aspett kontroversjali tal-kriżi għal dami. Iċ-ċittadini Ungeriżi kienu sorpriżi biex jaraw li il-banek Ungeriżi il-profitti semi annwali tagħhom kienu laħqu żewġ terzi Zewċ terzi qabel eh, meta kienem familji li qegħdin fuq il-appoċ u assistenza, kellhom bżonn appoċ u assistenza. U ċertu ċittadini kellhom ukoll eh, kienu tpoġġew f'pożizzjoni vulnerabli ħafna. Aħna rridu u supervizjoni tal-banek u istituzzjonijiet ta' kreditu għaliex aħna qed naraw il-ħsara li jagħmlu dawn il-prassi tal-bonuses u għalhekk aħna neħtieġu etiċi adattati u e- e- e- adegwati biex niprevjenu li wieħed ikun qed jagħmel dan it-tip ta' profitti kbar minn fuq dar in-nies, minn fuq dar iċ-ċittadini. Deputat ieħor. Aziz President, il-kellima sissa ġibdu l-attenzjoni u qalu li aħna rridu nirbħu l-fiduċja ta' ċittadini u għalhekk aħna qegħdin naħdmu kontra it-tax havens u sistemi tal-bonuses. Hemm kwistjonijiet ukoll mistoqsija lis sinjura Malstru u l-Sur Almunja, il-Ministri Ungeriżi fuq eh, supervizjoni Meta għandha din is-supervizjoni tidħol fis-seħ, jiena naħseb li dan u xogħol importanti ħafna għal dan il-Parlament Ewropew biex jipproteġu il-konsumaturi Ewropew l-interessi tagħhom li huma esposti kompletament għal banek. Il-banek ma, ma jatux l-informazzjoni neċessarja għal ċittadini. Fl-Ungerija għandna kodiċi ta' etika li qed tiġi elaborata u forsi għandu jkun hemm ukoll waħda bħal din fuq livell Ewropew sabiex inkun nistgħu nirregolaw l-imġiba tal-banek meta nqisu il-klijenti għax hemm ħafna klijenti li spiċċaw vittmi. Iċ-ċittadini ma jifmux ir-riski li kultant qed jispiċċaw fihom la darba jkunu qegħdin jisselfhom il-banek, ta' importanti ħafna l-Parlament Ewropew. Issa, l-aħħar kellim taħdin il-proċedura għandna Sinjura Lamarx. Sur President, Signora Ministru, Sur Komissarju, il-programm imbazzjuż ħafna li prezentajtinna huwa interessanti imma ma taħsbux illi rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' interess li għatem millum li nifavorizzaw tranzazzjonijiet fuq meda ta' żmien qasira u tħulu liħ fuq meda ta' żmien qasira il-kumpaniji tagħna qegħdin fejn qegħdin illum minħabba dawn l-affarijiet ma tasbux illi irridu nindirizzaw dan is-suġġett. Merci. I have about eight. li tmin persuni oħra fuq il-lista pero jkolli niskużan ruħi maħħom għalix għatfadlinna għanna bis ħames minuti għal din il-proċeduru. Jena diġa tajt il-mikrofonu lil seba kellima. ċfri niskuża ruħi. Issa nishti nitlop li sir eh, Nura Malstrom biex kun tista' tagħmel ta' titweġibit tagħha. Kieġbok. Grazzi tassew, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-membri kollha li kontribwew għal dan id-dibattitu. Jiena nikkonsidra li hemm konsens wiesa f'dan din il-Kamra. Importanti li dan jiġi rifless fil- pala ideja Ewropea u li rridu nesprimu fil-G20. L-lum l-Ewropa għandha responsabilta għal koordinazzjoni u fil-fatt aħna noħol influenza inni nirringrazzja l-Kommissjoni Sur Almunja għax-xogħol kollu li jagħmel sabiex jassikura li dan il-konsens ikun jista' seta' jseħ. Ħafna membri men semmew li jiena u l-Kummissarju semmejna, Iva, neħtieġu supervizjoni aħjar, neħtieġu regolamenti aħjar għaswiq finanzjarji tagħna. U nittamaw li sistema ta' supervizjoni tkun tista' titwaqaf kemm jista' jkun malaj aħna rajna r-rapport l-arżjeru neħdu bħala puntat l nistaw nimmaġinaw li jista' jiġi implementat. Għanna soluzzjonijiet aktar globalizzati, anki istituzzjonijiet finanzjarji li jaħdmu u rridu aktar prinċipji ċari għas sistemi tal-bonuses. U jina fiduċjus li il-bord ta' stabilita finanzjarji kun jista' jaħdem u joħroġ bil proposti pratiċi tagħhom li aħna nkunu mbagħad nistgħu niddiskutu. Nixtiequ ukoll nżidu il-finanzi inħanħeġġu l-istati membri biex jerfaw responsabilità tagħhom ma nafx jekk jkunx realistiku biex niddiskutu ċifra fil summit ta' Pittsburgh, pero rridu nippruvaw nagħmlu sforz għax naħseb li dan jekk nagħmlu hekk ikun ħaġa tajba. Għanna bżon soluzzjonijiet globali. Ma nistgħux noħol u soluzzjonijiet Ewropej biss li huma li jinjoraw l-oħrajn, rridu nippruvaw u soluzzjonijiet globali kemm jista' jkun. Il-qatt x'aktarx li l-iktar ħaġa li ċ-ċittadini Ewropew jinnotaw, speċjalment meta nitkellmu dwar din il-kriżi finanzjarja. Il-qatt qed jiżdied f'ċertu stati membri u anki ser ikompli fil-żmien li ġej, e ġifieri rrit ikollna politika tas-suq li taħdem b'saħħita rridu niffaċilitaw il-kumpanniji u anki e, l-imprendituri biex ikun jistgħu jimpjegaw lin-nies u anki nippruvaw nagħmlu koraġġ u ninvestu. Anki ninvestu fir-riċerka u t-taħriġ din ser tkun diskussjoni partikolari, ħajkun hemm diskussjoni partikolari waqt il-laqa tal-Ekofin eh, f'Ottubru. Aħna rridu niddiskutu wkoll l-istrateġiji ta' ħruġ minn din il-kriżi għaliex inkella hemm riskju li dak li għamilna ser ikollu impatt negattiv fuq it-tkabbir, fuq il-qat, fuq l isbilanċ u anki fuq l-inflazzjoni. Alex Sinjuri, ser jolqot l-aktar malajr lil persuni li huma l-aktar vulnerabbli fil-soċjetà, pajjiżi l-aktar foqra uh, huma konxi li huma qed jitilfu f'din il-kriżi finanzjarji. Tagħti daqqa ta' ħarta kbira lil dawn iċ-ċittadini madwar id-dinja. Aħna ser inkomplu nindiskutu kif nistgħu nirranġaw l-affarijiet, nagħmlu l-ħajja daqsxejn aħjar li dawn in-nies. Irridu naraw li konna riżorsi biżejjed biex inkunu nistgħu nagħtu soft loans Importanti wkoll li s sistemi ta' kummerċ jaħdmu tajjeb u l-protezzjonizmu ma jkunx hemmhekk. Irlek diskussjonijiet differenti fuq it-taxxi globali ser tkun valida biss jekk aħna nkun nistgħu nimplementaw dan fuq livell globali. Dawn jistgħu jkunu produttivi biss eh, jekk ikunu eh, qegħdin jgħinu l-ekonomija tagħna. Ħafna deputati semmew il-kwistjoni ta' hedge funds, u regolamenti ġodda finanzjari, dawn ma kwistjonijiet li qegħdin minn ta' fuq il-President fil-aġenda tal-Presidenza tagħna, aħna nkun qegħdin niddeċidu flimkien ma'kom, ser nizomu kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament sabiex nitrattaw id-direttiva tal-hedge funds u din ikunu nistaw namlu kemm jista' jkun malajr. Nafu li hija komplessa, komplikata, u hemm ħafna partit interessati li jridu jittieħdu konsiderazzjoni, però rridu nagħmluha sabiex eh, nannala il-laqa tal-G20 mhux ser tkun kapaċi solvi dawn il-problemi kollha li aħna l llum. Però jiena nittama li ser nkunu nistgħu namlu progress fuq dawn il-kwistjoni li qed niddiskutu. Hemm ħafna pressjoni min naħa ta' ċittadini Ewropej, però anki minn ċittadini ta' madwar id-dinja dawn jistennew li aħna ser nuru tmexxija u nkunu kapaċi nżidu stabilità fis sistemi finanzjarju ħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nevitaw din it-tip ta' kriżi li terġa' sseħħ fil-ġejjieni u nassikuraw ukoll li jirnexxinna noħorġu minn din il-kriżi aktar b'saħħitna. L-Unjoni Ewropea hija maquda u solida u nista' nassikurakom il-Presidenza Żvediża ser tagħmel dak kollu li tista' sabiex tiddefendi u tiggarantixxi il-miri tal-Unjoni Ewropea fil-laqa ta' Pittsburgh il-ġimgħa li ġejja. Grazzi. Thank you, madam. Grazzi, signora Malmstrom, u issa fl-aħħar għandna il-Kummissarju Almunja Kjoġbok. Grazzi tassew, Sur President. Jiena naħseb li l kemm aħna naqblu li fis situazzjoni preżenti bħalissa aħna rridu nilqaw sfidi qawwejin kriżi finanzjarja, qed naraw eh, sinjali però anki ta' titjif ċertu indikaturi ekonomiċi fit tkabbir fil-kommerċ internazzjonali u fil-fiduċja ta' ċittadini u anki ta' invest turi il-suċċess tal-Summit ta' Pittsburgh u anki il-suċċess tal-Summit tal-G20 u l-kredibilità li nsibu minn li kolna f'dawn il laqgħa Dan ifisser li aħna qed insibu u anki napplikaw ċertu soluzzjoni t minħabba l-problemi u l-isfidi li għandna qoddimna u dan huwa ferm importanti. Għalhekk il-punti kollha li qegħdin fuq l-aġenda tas-summit nittama u għandhom ikunu jistaw waslu għal fejn bejn il-kapit ta' statu gvernijiet u mbagħad eh, dan il fejn ikun jista' jiġi implementat wara il-laqa tal-ġimgħa li ġejja. Fost il-punti l-aktar importanti li uħut minnkom semmew, nistaw nsemmu il-messaġġ ċar li għandu jintbat għal kif l-ekonomiji l-kbar ta' dinja irridu komplu jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom u il-pass li jmissa l-koordinazzjoni meta niġu għal politika ekonomika għanda tinkludi definizzjoni ta' strateġija ta' ħruġ minn din il-kriżi u anki li nżommu ma nimpenjaw ruħna ma' din id-deċiżjoni ta' kif din strategija ta' ħruġ tista' tiġi implementata mod koordinat. Iva, irridu nitalmu. U naħseb tal-limna, tal-limna tal-lima kbira minn din il-kriżi. Li mill-1929 ma tistax tneħħi il-pakketti ta' strateġija wara li jkun hemm kriżi. Fl-istess waqt ma nistgħux inkomplu mingħajr pakketti ta' stimulu aktar milju neċessarju għaliex. Aħna nkunu qegħdin nirriskjaw li nerġaw lura dak li kien wassal għal kriżi ġifiri ħafna spekulazzjoni żejda. Dan huwa suġġett ferm importanti u għalhekk għandna nikkjarifikaw permess tas summit ta' Pittsburgh. Irridu nevitaw li nuqodu nerġgħu nirrepetu żbalji li għamilna fil-passat u mhux meta niġu biss għal ekonomiji makroekonomiċi, però anki meta niġu għal regolamenti finanzjari u supervizjoni. Dan kien impenn ġdid li ħareġ minn dawn l-aħħar żewġ summits. Irridu nkomplu niżviluppaw dan l-approċċ u irridu nżommu l-wedit li aħna minna fuq livell internazzjonal kif ukoll dak Ewropew. Minn din il-perspettiva jiena naqbel ma dak li ntqal fid-dibattitu da dalodu li mhux kollox għandu jkun imnaqas għal kwistjoni ta' salari. Naqbel ma dawk ukoll li qalu li l-kwistjoni ta' salari hija ferm importanti minn perspettiva ekonomika jew dik soċjali jew anki dik politika, kif ukoll etika. Jiena naħseb hawnhekk l-Ewropa Fil-fat kif kien fuq suġġetti oħra fil-agenda tal-G20 l-Ewropa edha turi li i kapaċi tmexxi ċertu kapijiet ta' statu gvernijiet et juru il- triq anka istituzzjonijiet, anka l-Presidenza u l-Kommissjoni, ma nridux ninsew li l-Kommissjoni f'April ta' din is-sena diġa' batet rekomandazzjonijiet lill istati membri fuq il-qasam tas salarji u fil-fat din hija konformi ma dak kollu ma dawk il-gvernijiet li qegħdin jipproponu. Rridu nħarsu il problemi ta' sistemi finanzjari, aktar kapital, ristrutturar ta' kapital, l-intejbu il-balance sheets tal-banek fuq livell Ewropew kif ukoll dak internazzjonali sistemi finanzjari marbuta dan forsi kun jistgħu jgħinuna nsolvu l-problemi tagħna fost il-frontieri tagħna ċittadini oħra mhux qegħdin isolvu il- problemi bl-istess mod wara l-waqa tal-Lehman Brothers aħna nistgħu nassikuraw li nistgħu insolvu l-akbar problemi tal-kriżi finanzjarja li nħalqu fl-Istati Uniti. Però sejder ċar u fil-fatt ħafna minnkom qalu dan li fl-aħħar tal-jum lan politiku wara kollox u mhux li nsalvaw il-balance sheet tal-bank jew neħilsu mid-dejn tal-banek, il-problema hi li i li qed jaffaċċjaw l-SMEs, is-sostenibilità ta' servizzi pubbliċi, sostenibilità ta' sistema tal-welfare tagħna. Jekk is-sistema finanzjar ma taħdimx mux qiegħda tajba, affarijiet oħrajn jistgħu jiġu appoġġjati jew mejjuna. L-isfida summit ta' Pittsburgh i li titkompli solvi dawn il-problemi. Umbat, komment fuq suġġett li kien l-ħsib ta' ħafna mid-diskorsi tagħkom. Anki fuq l-aġenda tal-G20 intom semmejtu punt li xejn nisħaq fuq u għanna il-problema ta' tax havens. Dak huwa minnu u li l-laqa tal-G20 f'Londra ma sabbux soluzzjonijiet tal-problemi kollha li tqajmu minn tax havens. Ħajkun diffiċli ħafna biex insibu soluzzjonijiet faċli f'ġurnata għal problema li la man għal snin, pero u hemm ċertezza li f'dawn l-aħħar sitt xhur mis-summit ta' Londra f'April, f'dan il-kontest, rajna eh, skambju ta' informazzjoni adegwat ah, biex nwaqfu eh, l-attivitajiet eh, ekonomiċi li kienu moħbija mill-autoritajiet pubbliċi. F'sitt xhur irnexxilna neħilsu minn ħafna problemi milli aħna konna kapaċi insolvu qabel din il-kriżi matul ħafna snin. Iġveri, veru, mux għadu ma ksarx kollox, sitxu, ma solvejniex kollox, pero irnexina niksbu ħafna fuq kwistjoni li hija tant importanti sabiex nevitaw attivitajiet finanzjar li jkunu moħbija mill-autoritajiet eh, ta' kontrol li u distorzjonijiet fis-sistema finanzjarja u Importanti li nibatu dan is-sinjal u messaġġ iċ-ċittadini tagħna li aħna rridu naraw li l-isforzi huma maqsuma meta wieħed qed jiġi biex jaffaċċja dawn din il-kriżi. Il-leħem maquta tal-Unjoni Ewropea għandu joħroġ bħala vuċi waħda li lin mill-vuċijiet u lilna nazzjonali. Bil-presidenza u bil-kummissjoni maħħa intom ser tisimaw li l-Ewropa ser titkellem bleħen wieħed. L-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, kienet kapaċi tibda din il-koordinazzjoni globali għaliex hija kapaċi turi il-vantaġġi ta' riżultati aktar effettivi jekk ikun hemm koordinazzjoni ta' vera. Grazie. Muchas gracias, thank you very much. Grazzi ħafna, mela dak id-debattitu issa malu u nifotaw waqt l-ewel eh, seduta plenarja li konna f'Ottubru. Il-punt li mis issa huwa l-istqarrija tal-Konsill dwar l-Swift u nistiden li Sinjura